Cari colleghi, l'ordine del... Colleghi, skont l-agenda issa u l-istarrit eh, mill-Kunsilu mill-Kummissjoni fuq il-pakett tal-vigilanza finanzjarja, tas supervizjoni finanzjarja. Prego. Uh, th thank you. Just to inquire, I, I thought... Iva, eh, jina ħsibt li kien se jkonna bieċa kaċ di għaj f'dan id-dibattitu. Iva, se jkonna kaċ di għaj fuq il- fl istqarrijiet fuq il-pakket ta' supervizjoni finanzjarja. Pero eh, se nitkellem ċar, jina se neżiġi li nirrispettaw il-ħin għax edin lura ħafna u hemm votazzjoni twila. Għal daqstant malli għal ilkom il-ħin eh, jina se noħdilkom il-mikrofonu. U fuq dak li għandu xieqsam mal kaċ tiegħi aħna rridu nirrispettaw assolutament eh, illi mhux se dewmu iktar minn ħames minuti. imma ma se jkonna namlu din dal-ħodu. Mela naddu mill-ewwel il-Kunsill u, u naddu sur Reinders. Merci, Madame la Presidente. Grazie, Signora President, membri parlamentari u għabi pjaċir kbir li jena jgħata darboħra għawnek u dimkom biex nitkelmu fuq il-situazzjoni finanzjarja diġa tkellimna dwar dan waqt l-ħar laqata l-ECOFIN il-pakket leġislattiv fuq is-supervizjoni issa se jiġi ppreżentat lill parlament biex tivvotaw fuq huwa test illi jwetta riforma importanti fl-Unjoni u li jwieġeb għal bosta sfidi. L-ewwel sfida kif għadu kif għallinna preżenta konsilja t tweġiba rispons għall kriżi minħabba wara l-anfalusi Eh, fl osma kollha finanzjarji l-Awtorità ta' Supervizuri enuna biex nikontribwixxu għal din leġislazzjoni finanzjarja Ewropea sabiex ikun hemm proċess ta' konverġenza f'dan il-qasam. Dan il-proċess kien l-ewwel pass importanti u pożittiv lejn approċċ Ewropew imma fid-dawl tal-kriżi rridu ngħidu illi dan il-proċess rajna li ma kienx ambizjuż biżejjed ma nix ma permettinniex li nilqaw kontra kriżi finanzjarju biex ikonna soluzzjonijiet effikaċi f'dak li għandu x'jaqsam kooperazzjoni transkonfinali għalhekk aħna rridu illi jinħoloq Kunsill Ewropew għal riskju sistemiku li jkun operattiv bl-appoġġ amministrattiv tal-Bank Ċentrali Ewropew din dan il-bank ikun imiex immexxi minn il-president tiegħu ikun hemmhekk biex u jaħdem biex jitwaqqaf dan il-kunsell Jean-Claude Trichet jiena ċert se jagħti l-awtorità l-kompetenza eh, il-kapaċitajiet kollha sabiex dan il-kunsell jitwaqqaf. U f'dan il-għan ukoll illi aħna se jkollna awtoritajiet Eh, ta' supervizjoni iktar qawwija, iktar attivi, iktar kapaċi illi jħejju regoli eh, komunitarji li jagħtu r-riżultati tagħhom anki f'mument ta' kriżi. Bżonn li jkun hemm ukoll ir-rispett ta' dawn ir-regoli u f'każ li dan ma jkunx il-każ ikun hemm awtorità ta' supervizjoni nazzjonali dan se jkomplu jgħinu biex joħolqu eh, spazju Ewropew ta' supervizjoni biex ek saħħu l-su intern se jkunu taħt it-tmexxija ta' kulleġġ ta' supervizuri illi jaħdmu wkoll flimkien mal-awtoritajiet nazzjonali għalla volja huma se jkunu responsabbli eh, għal sorveljanza prudenzjali eh, ta' kuljum. Dan huwa ftehim storiku kif xuħud deġa għalu għawnek f'din il-Kamra stess il-Presidenza Belġana għamlita priorità taħħa din fil-qasam tal-swieq finanzjarju manki fuq livell globali ma ejjew ma nagħmlux sbalji Aħna hawnhekk ukoll qegħdin nibnu mudell oriġinali ta' supervizjoni ngħidilkom iktar dwar dan imma rridu nqisu wkoll evoluzjoni tal-istrutturi ta' supervizjoni anke fl-imsieħba tagħna. Din hija t-tieni sfida rridu nuru li l-Unjoni Ewropea ta' 27 stat membru hija kapaċi li tirriforma l-istruttura ta' supervizjoni finanzjarja mingħajr ma titbiet mill-Istati Uniti b'mod partikolari permezz tar rapport la, la, la Rosier ta' Um, frar ta' 2009 li tlaqa tajjeb ħafna il-lan kien li nimxu f'direzzjoni tajba ma kien hemm bżonn illi din it-tama ta' riforma ridna il il-nam li sir realtà. L-Istati Uniti wkoll rivedew is-supervizjoni tagħha meta approvaw id-Dodd Frank Act. U llum hawnhekk dan il-pakket għanna dan il-pakket leġislattiv huwa għafro ta' ħafna kooperazzjoni bejn l-istituzzjonijiet kollha il-Parlament Ewropew se jagħti prova li l-Unjoni Ewropea mhijiex lura, anzi qiegħda fuq il-linja ta' uddin fil-proċess ta' riforma illi kulħadd qabel fuq fil-G20. Aħna rridu kunu leaders medda ta' żmien twila rridu illi dan, dan il-mekkanizmu jgħix u, u jagħti r-riżultati mixtieqa din hija supervizjoni mikroprudenzjali deċentralizzata fejn l-autoritajiet jappoġġaw u jikkoordinaw is-supervizjoni nazzjonali mingħajr ma jissostitwuhom. Din hija sistema li dejjem tissaħħaħ bil-Komitat Ewropew Riski Sistemiku aħna ħloqna entità essenzjali fejn jittieħdu deċiżjonijiet makroekonomiċi inkluż fuq livell transatlantiku anki dinji flimkien ma l-Awtorità ta' Supervizjoni Ewropea se jkollna eh, għodda għal supervizjoni u biex wieħed jindirizza ir-riskju Dan huwa l-każ fil-fatt fil-direttiva Omnibus wieħed illi fuq ukoll se jivvota l-Parlament illum. Imma l atti leġislattivi oħra se jsegwu. U fuq dan il-punt jiena nixtieq nagħlaq, Sinjuri Deputati. Illum wasanna fit tmim l-ewwel fażi, fażi importanti ħafna u fil-waqt li jiena nittama li l-vot tagħkom illum ikun pożittiv nixtieq nirringrazzja b'mod partikolari il-Presidenza tal- tal-Komitat Ekon, Signora Bolz, Signora Gullar, Sur Garcia Marganos, Sur Sanchez Presedo, Shadow Rapporteurs, fil-kien mal-Komissari Ren u Michel Barnier li għedin għawnek maħna illum flimkien mal-kollaboraturi kollha tagħhom kellna skambji li taw riżultati kienu kostruttivi li wasluna għal pakket ta' test emendat illi se nivotaw fuq illum. Jiena nixtieq illi rrieda biex naslu li mexxietna saw tkompli tmexxi negozjati fuq it-testi li jmiss li se jikkompletaw u jimmodernizzaw dan il-mekkaniżmu kollu Jiena um, nimpenja ruħi u anke fid-dawl ukoll ta' negozjati reċenti naf li anki il-presidenzi ta' wara se jkomplu jaħdmu f'din id-direzzjoni naf li fix-xhur li ġejjin se jkollna testi fuq il-Fond ta' eh, Fond Ewropew ta' Investiment u b'ħafna eh, proposti ġodda għal testi leġislativi. Grazie. Grazie. La parola al commissario Barnier. Grazie, sanaddu al commissario Barnier. Grazzi, Signora President. Il-ftejjin fuq l-arkitettura ta' supervizjoni li intom se tivvotaw fuq minn hawn ftit ieħor. Ġurnata barra l-oħra. Naħseb li dinja xi ħaġa storika għall-evoluzzjoni tar regolament finanzjarju fil-kontinent tagħna mill-bidu tal-kriżi finanzjarja l-Unjoni Ewropea kienet biss qiegħda tirreaġixxi anki fuq livell nazzjonali hija bdiet il-proċess fil-G20 li beda fil-Summit Washington f'Novembru tal-2008 il-grupp ta' ħedma meċi minn Jacques de la Rosier eh, ħallew elezzjonijiet kbar minn din elezzjoni u mbagħad eh, il-Kummissjoni biex toħroġ bil proposti tagħha ħajja nixtieq Eh, nifraħ li ġabber la rozier għaxol intelligenti illi għamel illi dan kollu għadovot lilu. U għalek aħna konna issa qafas illi fih l-inizjattivi kollha se se jitfasslu prodott wara liħor, suq wara liħor, attur finanzjarju wara attur finanzjarju. Biex nkunu nistaw Ehm, namlu dak li aħna għadna li se namlu. Aħna wednikom fjannar illi se jkonna supervizjoni, supervizjoni effiċjenti. U dan il-qafas li aħna se nadottaw illum huwa il-bażi li se jagħti l-kredibilità lill inizjattivi li se nieħdu f'dan is-settur. Dan il-ftejim Eh, u għadovut u koll għall-impen personali l-kompetenza ta' ħafna minnkom permettu li l-nirringrazzja sur Garcia Margallo, sur Skinner, Sanchez Prezedo, Signora Gular, sur Gigold, Tremezaj Balsels u Sur Balsels u il-Shadow Rapporteurs. Sharon Bowles nirringrazzja u koll illi meċċiet dawn il-negozjati bħafna determinazzjoni. Nishtiq nirringrazzja l-Didier Reinders, President tal-Konsil ECOFIN, għal rida tajba tiegħu u tat-tim tiegħu u anke wkoll ix-xogħol eċċellenti li għamlu il-Presidenzi Svediża u dik Spanjola. Nixtieq nirringrazzja wkoll għal nom tal-Kummissjoni Ewropea lil dak li jgħad bil-qiegħda ma' ġenbi David Wright għaliex eh, se jieqaf eh, jaħdem se minn hawn u ftit ġranet oħra Irrid ngħid ukoll illi dan ir-raġel jagħmel tassew unur lis-servizz pubbliku Ewropew. Il-valur miżjud, Sinjuri, ta' dan il-Parlament huwa inkontestabbli titkellem issa dwar it-tisħiħ tal-kompetenzi tal-awtoritajiet Ewropej ta' supervizjoni b'urġenza u tħejjija wkoll ta' regoli Eh, legali u tekniċi. Il-prevenzjoni u protezzjoni ta' ċerti eh, prodotti finanzjarji tossiċi natura transkonfinali ta' l-istituzzjonijiet illi eh, se Nirringrazzja Nirringrazzjaw kol kollega tijaj Olli Ren u kollaboraturi tijaw u it twaqqif kol tal tal illi għamlu tul ħafna xtaqu jagħmlu ħafna iktar, il-Kommissjoni għamlet ukoll ħafna kompromessi, aħna jiddispjaċina pereżempju illi iddeċidejna fir-rigward tal-proċess eh, tal-tfassil tal regoli li m'għandux il servi ta' preċedent ta' setturi oħrajn. Imma kollox ma kollox wara il-vot fil-Kunsill li kien vot unanimu u bil-vot tal-lum l-Ewropa mill-bidu tas sena d-dieħla se jkollha modell ta' supervizjoni li jkun adattata ħtiġijiet tagħha għal realtajiet tal-industrija finanzjarja tagħha f'nofs il-pajjiżi Ewropej, nofs il-banek eh, u ma ta' proprjetà ta' stat membru ieħor. aħna se jkollna modell ta' supervizjoni li jkun adattat sabiex nilqgħu kontra l-kriżijiet se nkunu nistgħu nuru liċ ċittadini li huma nkwetati, eh, nuru li ċittadini li l-Ewropa irreagġiet illi talmet mill-kriżi li qed tagħmel eh, dan il-proċess ta' riforma u tibdil meħtieġ flimkien ma' l-Istati Uniti, pass pass ma' l-Istati Uniti, ma' bqajniex lura dwar l-awtoritajiet sabiex dawn isiru realtà mod effettiv fl-ewwel ta' jannar l-2011 jiena dimi għandi biċċa xogħol teknika u budgetarja enormi li jiena flimkien mal-parlament u mal-mexxejja ta' dawn l-autoritajiet u ngħidilkom issa il l-ewwel kriterju għal-ħatra tagħhom huwa dik dak tal-indipendenza u kompetenza sabiex dawn l-awtoritajiet ikunu jistgħu jirnexxu u jagħtu riżultati mixtieqa dan il-Konsill Ewropew għal riskju sistemiku, il-President grazzi għalik il u koll il-President tal-Bank Ċentrali Ewropew u koll se jkollu dan din il-mira. Għallek aħna determinazzjoni se nimlew dan il-qafas illi aħna se jkollna mill-ewwel ta' jannar ta' sena d-dieħla. L-esma se ssir iktar għawija se jkollha iktar eh, kompetenzi għax għandha rwol imsaħħa issa grazzi għad deċiżjonijiet li se jittieħdu l-aġenziji tal-notazzjoni tal tal-kreditu. fuq il-prodotti kollha krediti ta' force swaps illi eh, ġi uh, adottaw ġew adottati dan l-aħħar Hemm ħafna li diġà saru ħafna x'issir biex nikkonsolidaw, insaħħu u nagħmlu s-sistema finanzjarja tagħna iktar trasparenti li aħna qegħdin insegwa pass wara pass flimkien magħkom regolamentazzjoni tas-settur tal-hedge funds li qegħdin naħdmu fuqha bħalissa il-ftejim ta' Basel tlieta u koll revizjoni s-sena d dieħla ta' direttiva fuq is-sbiq finanzjarji, it tisħiħ ta' sanzjonijiet fil kuntest ta' revizjoni tal- Eh, istrumenti differenti il-rizoluzzjoni tal-krizi, il-ġestjoni tal-krizi, dan l-istrumenti kollha għandhom jevitaw illi jinqallaw kriżijiet qawwija bħal marajna iħarsu il-konsumaturi. Sinjuri, jina dejjem ħsibt illi f'dan il-qasam bħal fil-qasam tal-ambjent il-prevenzjoni dejjem tiswa inqas mit-tiswija ta' ħsara li tkun saret u f'dan il-qassam finanzjarju b'mod jew ieħor aħna immobilizzajna 17% tal-GDP Ewropew biex insalvaw is-sistema finanzjarja. Il-banek iridu jħallsu għal-banek u mhux il-ċittadini li jagħmlu tajjeb għal-banek. Il-għan tana huwa li dawn il-miżuri kollha li se nippreżentaw fil-kontest tal-aġenda adottata mill-Kummissjoni bl-appoġġ tal-Kunsill Ekofin fit-2 ta' Ġunju li għadda jekunu imwetqa determinazzjoni ivvotaw jekk joġobkom intom issa u li se jekunu imwaqfa u l-essi biex jibdew jagħtu l-frott tagħhom qabel tmiem is-sena id-dieħla. Fuq livell personali rrid ngħidilkom il kwalità ta' relazzjonijiet illi kellna il-fiduċja illi dejjem kien hemm fuq id-diskussjonijiet tagħna ħeġġiġna ħafna lili għal nom ta' servizzi tal-Kommissjoni kollha għal dan nixtieq nirringrazzjakom. Grazie Kommissarju, eh, adesso di... Grazie ħafna l-Kommissarju, Sanaddu naddu għal kellima fissam il-gruppi politiċi u nibdew bil-IPP għannassur Garcia Margallo għal sir għal minuta nofs. Grazzi ħafna, Signor President. Illum hija ġurnata tajba ħafna l-Ewropa minħabba li f'Diċembru aħna ma nħaqniex ftehim. Tajjeb din kienet problema u minħabba u grazzi għal ħidma tajba tal-Kommissjoni u tal-Kunsell issar nixxinna nilħu ftehim tajjeb. U nafu aħna li l-ftehim Ewropej dejjem ikun soġġett għall-iskrutinju demokratiku ta' dan il-Parlament. dan il-mekkanizmu ta' kontroll kien mfassar b'tali mod ħalli naraw li l-banek ikunu responsabli fuq kull livell tal-Unjoni Ewropea. Aħna nafu koll li l-autoritajiet nazzjonali hemm bżonn illi jagħmlu xogħolhom sewwa u jikkontrollaw ukoll il-banek privati fit-territorju tagħhom. Ħalli bekk nevitaw li konna riski sistematiċi u nevitaw nispiċċaw situazzjoni palma għad kem kellna fejn iċ-ċittadini kellhom iħallsu għad-danni u għal l-inkwiet li għalaw l-istituzzjonijiet finanzjarji. Dan il-parlament mhuwiex bħal kelb li joqgħod jobdi dak kollu li jgħidlu l-Kunsill, iżda irid jaħdem bħala ħabib u kollega tal-Kunsill u Kummissjoni u naħdmu flimkien ħalli noħol u sistema Ewropea soda. Nixtieq ringrazzja lill-Kummissarju Barnier u lill-Ministru Reinders għanna ftejim eccellenti u għanna rridu nkunu parti minnu. Grazie per il gruppo dell'Alleanza Progressista. Eh... Grazie ħafna s-sanaddu għas-Sur Skinner. Grazie ħafna, Signor President, grazie ħafna l-Kummissarju u anka l-Sur Reinders u l-kollegi kollha. Nafu li dan kien dibattitu pjuttost ta' suċċess anke dan il-pakket, però l-kriżi finanzjarja tat ħajja lil aġenziji li kienu meħtieġa ħafna madwar l-Unjoni Ewropea. Il-seta li ħatinata lil dawn l-istituzzjonijiet għandha tkun seta responsabbli u għadin raġuni l-ambizzjoni għandha jkollha għan partikolari sabiex dawn l-anijiet jintlaħqu u dawn l-anijiet iridu jkunu appoġġati mill-ċittadini tagħna sabiex jagħmlu sens. Mem l-ebda dubju li diskussjoni bejn l-Istati Membri u l-Parlament Ewropew dejjem waslu għal ċertu tensjonijiet u konflitti fuq dan is-suġġett, però fl-aħħar kellna suċċess u qed waslu u nippreżentaw pakkett li naħseb huwa pakkett sod u jista' jkun siwi ħafna. Jiena naf li xi kultant il-Parlament kiser qalb xewqa ta' ċertu stati membri. U aħna l-kol kemm aħna rridu noqogħdu attenti ħafna dwar il-livell ta' ambizzjoni li nixtiequ li nixtiequ nieħdu. Ġifieri ejja noqogħdu attenti u naraw x'miżuri ħan implementaw. L-istabilità finanzjarja tiddependi fuq snin sħaħ ta' esperjenza u nis li għandhom esperjenza twila wkoll fis-servizzi finanzjari, però nafu li ftit minnhom ukoll kol xi problemi il-gvernijiet nazzjonali wkoll jistgħu jaraw li din kienet eh, problema f'ċertu każijiet dawn l-istituzzjonijiet ħajtuna l-possibilità li aħna nippjanaw u nindisinjaw il-pjanijiet tagħna l-ġejjieni. L-aġenziji għandhom jihdossi ħsieb il-kwistjonijiet prattiċi aħna ħanfaslu wkoll kumitat konġunt li għandu jkun disponibbli għal koordinazzjoni għall iskambju ta' informazzjoni kif ukoll teħid ta' deċiżjoni ta' deċiżjonijiet. U uh, rridu wkoll naraw li dan il-kumitat jelimina kemm jista' jkun ir-riskju sistemiku. Il-kontroll li issir fuq kull livell, pero jekk aħna nsaqsu Sur Bernecki x'kienet ir-reputazzjoni tiegħu naħseb li hu jgħidilna le ma kellux setat bħal dawn f'idej. ġifieri ejja nevitaw li noqogħdu nilabbu bil-flus bla doċċ u jisna nilabbu bla żart. Jiena naħseb li rridu nkunu responsabbli, rridu nikkalkulaw kollox nimxu bil-galbu ħafna. L-ambizzjoni iżda ambizzjoni regolata hija tajba, però rridu neħdu konsiderazzjoni wkoll iċ-ċittadini tagħna l-pensjonijiet u l-xogħol tagħhom jina nilqa dan il-pakket ta' supervizjoni ta' kontroll, però hemm bżonn li nimplementaw l-iktar fis. Grazzi. Onorevole Skinner. Sur Skinner? Inti taċċetta li għamlu lek mistoqsija minnaħa ta' Sur Dartmouth? Iva, Sur Dartmouth. Sir, on what Jiena nixtieq nistoqsik fuq liema bażi inti tassumi illi il-ġudizzju tal-istituzzjonijiet Ewropej se jkunu aħjar minn dawk illi jittieħdu fuq livell nazzjonali. I think if you'd listened to my speech, I was... Kiku inti smajt il-diskors tiegħi dan għandu jsir f'koordinazzjoni mal-awtoritajiet nazzjonali u dan għandu jisir meta il-leġislazzjoni li aħna nipprezentaw jgħaddu mill-proċedura demokratika ta' din l-awla u dina bekk inkun etjati l-aħjar Naturalment jekk inti tibqa' f'pajjiżek u inti taħseb illi għandek il-protezzjoni mill-problemi ta' dinja eh, ma tkunx qed tagħmel ħaġa intelligenti għax taf li eh, din ir-reċessjoni eh, għalmitna ħafna affarijiet importanti. Grazzi. Għal grupp Alde issa Sinjura Bowles għal minuta. Grazzi, Komissarju, President, President tal-Kunsel, Xilna. Eh, e trend ta' supervizjoni tela u qed nistennew ħafna affarijiet minnu. Il-leġislazzjoni finanzjarja però għada bħal ġobon tal-Iżvizzera bit-toqob eh, u nibżaw illi ma se naslu eh, fl-aħħar pass u din hija ħasra għax ma nistawx niksbu sakemm ma naċċettawx kollha kemm aħna illi eh, natu dawn is-servizzi finanzjari. L-autorità ħattina dimensjoni ġdida biex ikonna din il-koordinazzjoni transkonfinali, però rridu nieħdu noqdu attenti biex niżguraw li d-deċiżjonijiet se jkunu eh, se jkollhom risposta u jkunu ripissu u l-istituzzjonijiet hemm bżonn ikunu maqudin flimkien u man supervizuri nazzjonali u naturalment se jkollna eh, se jkollu jkollna eh, eh, possibilità li immissu il-politika minn posta għall-ieħor bekk biss inkunu nistgħu nimxu l-qoddim. Grazzi. Grazzi. Issa għal-grupp tal-ħodor Sur Gigol dal żewġ minuti. Ah, Jina naħseb li l-lum hija ġurnata fejn irnexxinnu naxxinna poġġu ġebla oħra fil-bini ta' ta' din id-dar tal-Unjoni Ewropea li qegħdin nibnu, però aħna ma nistgħux naqgħu għajnejna u ngħidu li kriżi finanzjarja qatt ma tista' ssiru lanqas ma nistgħu ngħidu lanqas illi ħankunu iktar ħajkun iktar politika nazzjonalista, pero jiena naħseb illi hemm bżonn ċertu affarijiet li rridu jkunu kontrollati u l-Parlament laħaq xi ħaġa importanti ħafna, implementa xi ħaġa importanti ħafna u wera illi pakket ta' kontroll huwa siwi ħafna u aħna dejjem provajna inwaqfu il- fatt li kien hemm ċertu stati membri kienu xorta għati wabsura somu u għajnijom qoddim il-lezzjonijiet li kellna nitalmu mill- kriżi ekonomika, aħna anka dwar dawn l-istituzzjonijiet, ma nafx kemm jistgħu jkunu sirja dawn l-istituzzjonijiet jekk m'għandhomx is-setat biżejjed sabiex jagħmlu l-kontroll li jkun hemm bżonn u jieħdu d-deċiżjonijiet l-iktar sirja. U l-mistoqsija li jmiss ukoll hija xieġim il president ta' dawn l-istituzzjonijiet finanzjarja għalina bħala partit tal-ħodor kien importanti ħafna li aħna ikonna kemm jista' jkun trasparenza anke dwar il- dispożizzjonijiet tal-kontabilità tal-iktar kumpaniji kbar u mbagħad minna tal-kummissjoni smajna illi dan ir-rapportar li ħajsir għal kull pajjiż ħadd tinħareġ komunikazzjoni fil-fatt dwar ix-xogħol li ħajsir fuq livell komuni. Aħna nafu li għandu jkun hemm dikjarazzjoni komuni minnaħa tal-Kumitat ta' Ekon dwar l-istrutturi ekonomiċi u tas-suq u jekk aħna nixtiequx li dawn ikunu sottomessi esklusivament tal-kontroll tal-istituzzjonijiet nazzjonali, jiena naħseb ukoll li hemm bżonn li jkunu kemm jista' jkun koerenti anke f'dak il-kontroll u anke min-naħa tagħna nkella ma nispiċċaw konna ideoloġiji biss li jieni għadu f'dan id-dibattitu un bat aħna ma nkunux nistaw nimplementaw dan il-metodu ġdid Ewropew b'mod raġunevoli. Grazie. Grazie. Issa fisem il-grupp tal-Konservattivi u Riformisti Ewropew għanna Sur Swinburne għal żewġ minuti. Il Il-krizi finanzjara ħallitna binċertezza fil-finanzi eh, pubbliċi, il-banek, is il-gvernijiet, il-kooperazzjonijiet, u ma kolla f-situazzjoni ta' inċertezza. U biex konna sinjali ta' kupru, irridu nibatu messaċ li l-inċertezza spiċċat. Waħda mill-inċertezzi kienet inċertezza fuq regolamenti u fuq min se jagħmel ir-regolamentazzjoni u liema istituzzjonijiet se jinfursawhom kien importanti li namlu dibattitu fuq da u najdu min u kif u meta għanda sir din is-supervizjoni. il eh, rizultat se jkun bilanċ, bilanċ bejn l-istati membri ta' supervizjoni u l-autoritajiet li se jagħtu uh, regoli komuni. għat li fl-istess ħin se jkunem eh, se jsaħħu ta' peer oversight E il-kampanji finanzjari naturalment iridu jihdu riski. Minna ħal-oħra irrit ikollna aktar kapital. E irrit ikun mekanizmu, mekanizmi u koll assu intern kif koll ġestjoni tar-riskju globali u nizguraw proċedura koordinata Eh, għax l-istati membri kollha huma parti fil-kriżi. Uridu niżguraw il-medjazzjoni bejn supervizuri u infurzar tar regoli fis-ċentri kollha finanzjarju minnaħa tal-partit eh, interessati kollha. Il-pakket kif inhu issa jagħti l-bilanċ li hemm bżonn. Il-President qed jistieden il-kellima biex titkellem iktar bil-mod. Però l-istaff, eh, il-ħiliet tal-istaff tal-personal għandu se jkun eh, kruċali għat-ħaddim tajjeb ta' din l-autorità. Grazzi. Issa fissem il-grupp tal- eh, e tal gwe NGL sur klu tal-żewġ minut. Ja, danke. Ich möchte. Grazie ħafna jiena nixtieq l-ewwel qabel kollox nirreferi l dawk għal dawk il-kollegi illi verament ħadmu fin negozjati li verament kienu ibsin, nixtieq nirringrazzjaw u ngħidulhom proset, speċjalment lir rapporters u shadow rapporters tal-li nixxilhom jilqu dak illi qegħdin naraw qudiemna llum bħala preżentat bħala rapport huma vera ħadmu ħafna u nafu li hemm ċertu affarijiet li forsi għadhom mhumiex sodisfaċenti l-ewwel net u punt tal-kompetenzi aħna nasbu li mhumiex biżejjed fil-fatt u nixtiequ li aħna li dawn l-istituzzjoni ikollhom kompetenzi iktar qawwin ħalli jkunu jistgħu jieħdu miżuri u deċiżjonijiet fil-post aħna nafu wkoll li fil-fatt hemm bżonn illi kieku li kieku regolamenti kienu kollha miġbura f'possibilità kien xogħol kien ħafna kienu ikun ħafna iktar faċli u kif qal is-sori jkorru wkoll aħna nafu illi dawn ix-xogħol anke l-mod ta' kif jitqassam ix-xogħol bejn il-ħaddiema għandu jkun ħafna iktar faċilitat. Jiena naħseb illi dan huwa pass importanti ħafna fid-direzzjoni tajba sabiex aħna niżguraw li jkun hemm kontroll tal-servizzi finanzjarji bl-aħjar mod. Però hemm bżonn ta' ħafna iktar miżuri u passi li għandhom li għanna nieħdu wara dan l-ewwel pass li ħadna sabiex verament naslu regolamentazzjoni tajba ta' sfiq finanzjarji ħalli naslu f'punt ukoll ħalli regolamenti finanzjari jippermettulna li ħana livitaw illi nerġgħu nispiċċaw fi kriżi finanzjarja kif għadna kemm esperjenzajna. Aħna nafu li hemm ċertu proposti leġislattivi li dalwaqt ħajkunu prezentati, aħna nittamaw li ħajkun hemm kontenut tajjeb f'daw il-proposti ħalli bekk aħna niskuraw il dan ikun pakket verament siwi, però jiena naħseb li għatfadal ċertu affarijiet li għandhom jiġru. Grazzi. Grazie. Grazie. Issa fissem il-grupp Europa tal-Libertà u Demokrazija, is-sur Blu mal żewġ minuti mnofs. kummissarju, meta ntajna l-ħar darba, jiena esprimejt li tħassib serju tiegħi illi r regolamentazzjoni tal-belt ta' City ta' Londra ħat timxi ħatmur Brussell. Inti fimt kemm ile kummissarju illi parti kbira mill-GDP tal-Renju Unit jiġi mis-servizzi finanzjarju, mis-siti, u importanti ħafna. 45 miljun ta' liri kuljum li jintbatu l biex jappoġġaw il-proġett Ewropew ma wassal għall-ebda eh, riżultat u laqqas tagħna possibilità vuċi fil-kapitlu. Irridu nifmu illi is-salari gbar u l-pensjonijiet gbar ehm, ma jgbrux fuq s-sġar pratikament. Aħna eh, nistaw nħarsu lejn l-Australja u lejn Kanada li ma kellhomx din il-problema. U inti b'mod Franċis għattilna illi l-Australja il-bot ħafna. Imma inti tifhem li dan huwa approċċ parrokjali u mhux se jaħdem magħna. Jiena għadni imħasseb illi se jkollna regolamentazzjoni minn burokratiċi ignoranti parlamentari illi huma kripto komunisti u soċjalisti illi se li se, se jkollhom importanza żejda fuq dak li għandu x'jaqsam ma' servizzi finanzjari ta' siti ta' Londra u dana se jaffetwa l-impiegi, l-immigrazzjoni u il-problemi kollha li qed naffaċċaw fil-Renju Unit mindu eh, talna fil-Unjoni Ewropea. Aħna sibna li forsi l-Unjoni Ewropea se sib soluzzjoni tajba biżball. Però i jidispjaċini minix sodisfatta, minix sodisfatt, imma jiena irrabjat illi aħna pratikament irregalajna il regolamentazzjoni ta' siti ta' Londra illi flok eh, l-istatwa ta' Nelsi Trafalgar se namlu l-ammiral Vilnev eh, biex eh, ikun jista ikompli regolamentazzjoni ta' siti ta' Londra. Grazzi, issa fisem il muxa allineati, signora Sosa Wagner, Sur Sosa Wagner. President, jina nifraħ dawk li ħadmu fuq dan il-paket finanzjarju, specialment il-funzjonari u deputati tal-parlamentana. Aħna kellna naddu minn krizi finanzjarja eh, eh, gravi biex inqajmu l-Europa, però tlifna pratikament okkazjoni biex insaħħu l-istituzzjonijiet fuq livell Ewropew. Għaliex dawn l-autoritajiet ta' supervizjoni għandhom kompetenzi limitati wis eh, meta nqabluhom mal-awtoritajiet tal-Istati membri. U ma kienx hemm integrazzjoni simili ta' dik li jessir fis sistema tal-Banek Ċentrali Ewropea. Minna progressi, però għatiridu nimxu l-qoddim, għax ma, ma ksibniex bizzejiet sissa. Grazzi. Grazzi sa nimxu l-qoddim. Ehm, bid-dibattitu mal-kellima iskritti san komplu mis-sur Gozes għal-minuta nofs. Grazie, Signora President, Sur President, Sur Kommissarju. Jiena ninaqat ma daw kolla illi faħru il-xogħol eċċellenti u l-kollaborazzjoni ma dan il-Parlament. U ngħid li mingħajr rieda ta' dan il-Parlament din is-supervizjoni ma kienx ikolla in-natura Ewropea li għandha llum. Ħarsu li ġejjieni, Sur President, l-Ekofin, nixtieq illi naslu qabel tmim dan ix-xar naslu għal ftejim fuq qed mis-suġġetti illi ħassibna ħafna li inti ħdimt ħafna eh, fuqu nittama illi fil-ġranet li ġejjin taħt presidenza belġana insibu soluzzjoni sodisfaċenti fuq il-hedge funds u l-private equity. Bżon illi aħna eh, ikkonna l-elementi kollha biex naraw illi konna regolamentazzjoni finanzjarja intelligenti li tkopri il-prodotti kollha. Multa ma rridux regoli għal-gost il-pjaċir li konna regoli imma biex nillimitaw kemm jista' jkun il-riski inerenti fil-sistemi finanzjari. Ja ħasra illi eh, dan is-sinjur eh, issa jħallina u nittama illi żgur eh, li illi li illi narawħ l-emmulaw ximkien fl-Europa. Grazzi. Grazzi, issa naddu għal Sur Sanchez, prezedu għal zewx minuti u nofs. Komissarju Barnier, Ministro Renders, queridos kollega. Grazzi ħafna, signora President, Aziz Ministru, Aziz Kollegi. Nittama illi ħajkun possibli li aħna nkunu nistgħu napprovaw dan il pocket ta' supervizjoni fl-ewwel qari. Din hija ħaġa importanti ħafna ħalli bekk ikollna aktar integrazzjoni finanzjar ekonomika u jkollna arranġamenti finanzjari li jkunu ħafna iktar effettivi. Nafu illi kena xi problemi bis-supervizjoni fuq livell nazzjonali u kien hemm min prova jisib soluzzjonijiet fuq livell nazzjonali, però fil-kastana s-supervizjoni hija waħda mill-prioritajiet tal-riforma illi tant għanna bżonn li kieku regolamenti Ewropej ma jkunux effettivi, l-ħtiġa ta' supervizjoni ma kienieċ tkun hemm. U importanti li aħna nsibu soluzzjonijiet b'mod illi huwa kredibbli fajnejn kulħadd. U eh, aħna rridu wkoll nisqu iktar fuq il-supervizjoni fuq livell nazzjonali bla dubju ta' xejn, però issa grazzi għall-Parlament għandna sistema ħafna iktar ibbilanċata qed nieħdu konsiderazzjoni protezzjoni tal-konsumatur, protezzjoni tal-investituri kif ukoll ta' dawk iċ-ċittadini tagħna li jħallsu t-taxxi. Aħna nixtiequ nkunu f'pożizzjoni sabiex nkunu nistgħu nidentifikaw il-problemi minn qabel u nkunu nistgħu nimponu miżuri ta' prevenzjoni. Aħna nafu wkoll illi hemm bżonn illi s-sistema ta' ġestjoni tal-kriżi issa qegħdin naraw li saret jisa sistema fjan nifissa ta' prevenzjoni u dan il-pakkett omnibus kif qed insejħulu ħajpermettilna nagħmlu dak kollu li aħna nixtiequ f'dak li għandu x'aqsam kontroll u supervizjoni issa. Anka dwar il-proċess ta' xogħol u ħidma leġislattiva jiena nittama li dan ħajkun jkun komplet sa sena 2012 nishtu ringrazzja lilkom il-koll li għamiltu kontribuzzi u ħafna għal dan ix-xogħol u nittama li dan il-pakkett ħajkun approvat minħabba li żgur jista' ikun pass importanti sabiex aħna ntejbu demokrazija fl-Ewropa, hemm bżonn li jkun supervizjoni ta' din leġislazzjoni, id-demokrazija dejjem hija importanti u permezz ta' dan il-pakkett aħna nistgħu nilħu l-għanijiet tagħna. Grazzi għal minuta issa nadu għas-Sinjura Kula. Sur Komissarju, għallu ħafna affarijiet, l-akkord, il-ftejn wasanna li huwa satisfaċenti, grazzi. Issa, lezzjoni minn da kollu li għamilna sissa soluzzjoni ma tistax kif għalet fil-fat kif għamel l-ekofin li wasal għaftejn fl-unanimità, bat jiġi għoddim il-parlament jgħidinna eh, eh, aħna qbilna issa ħafu ħafu għax iswi għedin jistennew. Jien aħna nixtiequ nirringrazzjak sur Ministru l presidenza Belġana eh, kienet iktar impenjata u kien hemm iktar dialogu. Issa dwar il-governanza ekonomika, irridu naħdmu flimkien ukoll. Jekk jogħġbok Sur Rendez wassal dan il-messaġġ lill-Ekofin, Sur Banjeru wkoll. Għordilhom li aħna nixtiequ li kunu voluti mill-bidu bisħiħ, sabiex ikonna għax aħna għandna rwol x'naħdmu xnaqdu. Ma tġux qoddimna tajdunna issa saħafu għax l-affarijiet diġa ġew deċiżi u anki il-Survor Rampu jek joġibkom għajdulu li aħna nkunu kontenti ħafna jek iġina għatmana fil-Kommissjoni Ekon, aħna diġa stidinniħ. Grazzi sanadwa Sur Ferber għal-minuta un nofs. Grazzi ħafna, Signor President, Aziz Komissarju, Aziz President tal-Kunsil eżis kollegi, jina naħseb li l-lum hija ġurnata sabiħa ħafna mhux biss l-istituzzjonijiet Ewropej iżda anke ċittadini Ewropej minħabba li rnexxilna wara sentejn illi falla il-bank tal iman il-nixina noħolqu sistema illi ħab tippermettilna illi aħna niskuraw li ma terġax ma terġax ikun possibbli li jkollna falliment aħna fis-swieq Ewropej. U aħna nasab li għandna nkunu kburin bix-xogħol li għamilna. Jiena nixtieq ningrazzja ħafna il-Presidenza u naħseb illi aħna fil-bidu rajna illi l-Kunsilla għamilna l-affarijiet kollha faċli prova joħroġ bċertu soluzzjonijiet, però l-problemi xorta baqgħu hemmhekk ma' wiċċna Aħna, naturalment, ħdibna ħafna fuq soluzzjoni, aħna provajna noħorġu b'soluzzjoni pratika. Ħallibek, aħna ikolna struttura stabli ħafna u bekk aħna nkunu nistgħu nippruvaw inneħħu l-eċċess u jkollna sistema finanzjarja ħafna iktar stabbli u bilanċjata. Nixtieq ringrazzja lilkom ilkoll illi intom, eh, speċjalment intom rappresentanti tal-Konsilli għamiltu kontributi siwi ħafna nixtieq nirringrazzja b'mod speċjali però lill kummissjoni li verament għamlu minn kollox sabiex irresqu iktar viċin lill kunsill u l-Parlament li kienu qegħdin fuq naħa opposti. Ningrazzjakom. Grazie. La... Grazie. Naddu essa a sur Tremosa al minuta Grazie, Presidente. Kollegi, il-President tal-Bank Ċentrali Ewropew automatikament għal ħames snin li ġejjin se jkun il-President tal-Bord tal-Riskju Sistemiku. Tina miex kwistjoni zaħira għax li si se tkun implikata fil-supervizjoni finanzjarja tal swi u tal-istituzzjonijiet finanzjarji. U dan jfisser il-sur trixe illi huwa accountable se jkollu u koll ikun accountable għas supervizjoni finanzjarja u jkun responsabli tal-istabilità. B'din ir-riforma l-President tal-ECB se jirriskja l-kredibilità tiegħu u reputazzjoni tiegħu illi illi jikseb l-istabilità finanzjarja u ekonomika fl-Europa. U dana se jkun iktar diffiċli għall-istituzzjonijiet finanzjari li ġeneraw din il krizi Grazie. Grazie. La... Grazie. Issa, Signora Lulling al minuta un nofs. Presidente, je voudrais... Grazie ħafna, Signora Presidente. jena... Jena Jena, xtaqt niftaħ, nifraħ u jiena kontenta dan il-kompromess illi wasalna li dan huwa riżultat sodisfaċenti ħafna, mhux biss għaliex din l-assembleja eh, zammet il-pożizzjoni tagħha mal-mexxejja tal-gvernijiet, imma għaliex kien hemm bżonn illi nagħtu ton iktar Ewropew lil dan il-pakkett jekk aħna rridu illi kun effiċenti u eh, kredibbli jekk is-Sinjura Gular u jiena s-siritna biex il-President tal-Bank Ċentrali kum u koll il-President tal-Konsil Ewropea Riskju Sistemiku u għalli aħna nifmu eżattament kemmi importanti din il-ħatra Eh, f'sitwazzjoni li għadha frammentata ħafna fost eh, awtoritajiet nazzjonali hemm bżonn ta' entità nazzjonali li tkun qawwa li jkollha l-kompetenzi, jkollha l-leġittimità inkontestabbli anki forsi l-Ingliżi jirnexxilhom jifmu għadi. U għalhekk il-President tal- bank ċentrali se jkun ukoll president ta' dan il-Kunsill Ewropew Riskju Sistemiku se jkun kapaċi jwieġeb għal mistoqsijiet eh, di mhux biss eċċess ta' seta' u di ma nix nibżaw minna, mux is-seta zejda għanna nibżaw minna imma djufija zejda. U għalek l-autoritajiet kollha nittama illi jitwaqfu mal-arkam jista' jkun li terġa' tinħoloq. Eh, klima ta' fiduċa bejn l-imsieħba kollha għad baqanna xissir li l-Unjoni Ewropea baqat lura damet ma bdiet imma illum fl axar edin n-wittu it-triq għal pjan illi nittamaw illi il-frijat il frotti tijaw fis-snin li ġejjin. Grazzi. Grazzi, jisna nibdew il-catch the eye. Eh, sfortunatament nistaw natu eh, e possibilità eh, għal eh, ħames persuni biss. Nibdew li sur misur pallone għal minuta. Grazzi President. Aħna konvinti li fessu globali l-ebda parti interessata, l'ebda prodott, l-ebda territorju jistaw jahrab mill-regolamentazzjoni kontrolli xirqa Il-kriżijiet reċenti eh, orew il-ħtieġa illi nieħdu deċiżjonijiet malajr u li konna regoli komuni. Dawk li huma too big to fail għandna nikkontrollawhom fuq livell Ewropew. U f'każijiet ta' kriżi futuri l-ispejjeż m'għandhomx ikunu fuq ċittadini. Hemm bżonn ikun aktar trasparenza, irresponsabilità u etika ta' sistema finanzjarja Il-Parlament kellu rwol importanti, il pozizjoni tiegħi kienet eh, dejjem eh, li noħolqu kreat autorità indipendenti li kollha setat ta' sanzjonijiet u possibilità ta' intervent f'każijiet speċifiċi. Jiena naqbel illi noħolqu fondi illi ma nistawx nikkonċipuhom bħala taxxa fuq il-banjak għax din mhix soluzzjoni tajba. U dan kollu biex inkunu nistgħu nirkupraw biex l-ispejjeż ikunu fuq laqas fuq l-SPIs l-SPIs u ċittadini u ħaġa speċjali għax m'għandniex sistema ta' banek waħdini. Grazzi. Issa ngħaddu għas-sur putax għal-minuta. Grazie President, Signora President. Jina nilqa il-fat illi aħna se nimxu mill-supervizjoni frammentata, maqsuma, u fuq li bazata fuq deċiżjonijiet nazzjonali fuq u naslu għal vuċi waħda Ewropea l-Unjoni Ewropea sa se tkun tista' tippjana l-azzjonijiet mikroekonomiċi u se jkollna l-istrumenti kollha disponibbli biex inkunu nistgħu nagħmlu prevenzjoni ta' kriżi futura. L-Istati membri jinjoraw il-proposta tal-membri tal-Parlament Ewropew eh, biex inkunu iktar fiduċjużi f'pakket eh, Ewropew. Però aħna nifmu li l-banek jirrappreżenta waħda mill-ejjun għal ta' riskju sistemiku. L-Istati membri se jżommu dritt illi opponu l-autoritajiet eh, Ewropej. Pero naħseb illi wasal eh, illi eh, madnix fi żmien ta' passi żgħar u għandna bżonn għal dastan ta' impenn sħiħ politiku. Grazzi. Għal minu tessa is-sur Jatten Maki. Signora Jatten Maki. għanna bżon ta' iktar soluzzjonijiet Ewropej, inqas klawzuli ta' salvagwardja u inqas egoizmu fuq livell nazzjonali. Għal daqstat ma nibdaw hawnhekk, irridu nerġgħu nitkellmu fuq din il-kwistjoni, irridu nillimitaw il-banek u l-attivitajiet tagħhom li qed jaqbżu 70% jridu iktar supervizjoni, supervizjoni Ewropea illi taqdi l-interess komuni. Issa għanna ftejim massimu bejn il-partiti biex situazzjoni ideali għax ħafna mill-xieħut mela- mill-attivitajiet finanzjari għadhom fidejn l-istati membri e u għadhom maqsumin dawn. Grazzi. Grazzi, issa il-mikrofonu li sur Bron sal-minuta. Grazzi, signora President. in komuni il krizi jarawhom bħala dizastri. L-Unjoni Ewropea tarahom bħala opportunitajiet biex ikollha aktar seta' spejjeż tal-seta tal-gvernijiet nazzjonali. L-istati membri se jitilfu sovranità fuq is-sistemi finanzjarji tagħhom. Waqt li huwa veru li il-kriżi fil-Renju Unit ġiet eh, solvuta fil- b'mod ħażin għax il-gvernijiet eh, ma kellhomx biżejjed kontroll fuq il-banek. Eh, il-banek bħal mm, bħal negozji normali aħjar nħallom, eh, eh, eh, ma nistax nħallom fidejom, irid ikun hemm regolamentazzjoni. Grazie. L-ultimo intervent. Issa l-aħħar kellim għal minuta sur Balz. Vielen Dank, Frau Präsident. Grazie ħafna, Signora President, jina fajnejja naħseb illi dan il-kompromess huwa importanti ħafna għal kontroll tas sistema finanzjara fl-Unjoni Ewropea u dan huwa kollu grazzi għax xogħol illi sar ukoll min-naħa tal-Istati Membri li jippruvaw jaqtaw linja u jippruvaw ukoll jagħmlu progress aħna ħloqna aġenziji illi għandhom jippruvaw jieħdu deċiżjonijiet f'deċiżjonijiet situazzjoni ta' deċiżjoni għandu jkun hemm ukoll stqarrija ċara min-naħa tal pozizjoni l-Aġenziji Ewropej. Jiena naf ukoll f'sitwazzjonijiet ta' emerġenza aħna rridu naraw li jkun hemm iktar responsabilità li tingħata għal dawn l-ġustizja biex ikun jistgħu jieħdu azzjoni. Dwar il-punti tal kontenuti na naqbel mal-rapporter u nishtiq nirringrazzja ħafna tax xogħol u kooperazzjoni li kellna fil-partit grazzi. Grazie. Grazie. Issa naddu għal kummissarju Barnier. Nitlob li l-kollegi li zommu silenzju. Kummissarju. Merci. Grazie, Signora President fl-ħar ta' dan id-dibattitu Jena nirringrazzja lil kull wieħed mir-rapporters, persuni responsabbli għal komitati u dak kollu e kollha li intervjenew li pratikament il-koll kemm huma appoġġaw dan il-kompromess u dan il-ftehim. Jena konkludu ngħid li dawn l-awtoritajiet ġodda Ewropej u l-Kunsill Ewropew għal riskju sistemiku mhumiex se jieħdu post ta' superviżuri nazzjonali imma se jistrieħu fuqhom. Hemm bżonn illi naħdmu flimkien hawnhekk il-President twaqqaf il-kellim biex issikket il-persuni fl-awla. bżon illi kulħadd jaqsam l-arfin li kollu l-arfin espert sabiex ikonna rispons Ewropew xieraq meta jkun hemm bżonnu meta jkun hemm riski Ewropej u anki f'istabbilimenti finanzjarji li għattilkom kienu transnazzjonali. Huwa grazzi għalikom u għall kunsill illi dan il-qafas se jeżisti se u saħna se nimlew ftit ftit u bat minn ottubru se jkonna regolament fuq il-fondi propri il-revizjoni f'ta' direttiva l-abużi fis-suq fuq il sfiq finanzjarji il-fondi ta' garanzija depozitarji il-ġestjoni tar riskju dak kollu qed jistennina qudiemna mingħajr ma nitkellmu dwar regolament regolazzjoni tal-fondi tal-investiment. Aħna se naħdmu determinazzjoni se nagħmlu dan kollu għaliex fl-aħħar ta' dan il-vjaġġ tagħna peress li anki ir-roadmap tagħna kienet propju din li ebda prodott finanzjarju ebda awtur eh, attur ma jista' joqgħod barra mill-kuntest ta' regolamenti intelligenti u effiċjenti. L-ambizzjoni tiegħi huwa hija propju illi flimkien fl-aħħar ta' din it-triq, triq li hija qasira għaliex iċ-ċittadini qegħdin tagħna aħna nkunu bnejna flimkien u mhux tard wisq. L-aqwa sistema li teżisti fid-dinja għal regolamentazzjoni u supervizjoni. L-Ewropa irrid ikollha l-ambizzjoni li toħloq mudell ta' regolamentazzjoni u ta' supervizjoni l-iktar utli li għaw fid-dinja dan fl-interess ta' ċittadini, tal-konsumaturi u tal-industrija finanzjarja kollha kemmi. Grazzi ħafna. Grazie, la parola. Grazie, issa e nadu għal Ministru Reinders. Grazie ħafna, Signora President. Signori deputati, jena u koll nishtiq nirringrazzja lil dak kollha illi intervjenew li l-biċċa l-bira minnhom appoġġaw it-test u it-testi illi illum se tivvotaw fuqhom. Jena ħadgost ħafna nara l-interess illi esprimew ħafna eh, membri tal-Parlament f'din is-sitwazzjoni ekonomika u finanzjarja. L-ewwel qabel kollox kif fakru ħafna minnkom dawn dinja u għal-frott tal-ewwel lezzjonijiet illi aħna tallimna mill-kriżi finanzjarja. E, twaqif ta' din l-arkitettura ġdida ta' supervizjoni, twaqif ta' dan il-Komitat għal riskju sistemiku u għapropju l-ewwel lezzjonijiet illi aħna tallimna minn din il-kriżi finanzjarja fl-Ewropa. It-tieni punt li jiena xtaqt insemmi huwa li mill-bidunet dan kien proċess. Is-Sur semmieħ dan, hemm ħafna elementi oħrajn li għamlu parti minn dan l-istess proċess, ir-regolamentazzjoni trid tissaħħaħ. Ħafna minnkom għattu li aħna se naħdmu bl-istess mod ix-xogħol bejn il-Kummissjoni, il-Kunsill u l-Parlament tagħkom. Il-Presidenza Belġana iddeċidiet 100% li taħdem bl-istess mod l istess impenn u nittama illi fil-ġranet li ġejjien ikunu nistgħu nagħmlu uh, eh, avvanzi fuq direttiva fuq il-fondi ta' investiment. Dal-waqt se jkollna diskussjonijiet fuq l aġenzija tal-Notazzjoni tal-Kreditu u nittama illi fil spirtu ta' kollaborazzjoni xilna aħna kulħadd eh, waqt il- eh, waqt il konsilli informali ta' l-Ecofin biex u jiena ma rridx inqos intawwal wis għaliex naf li issa hemm proċedura importanti ġifier dik tal-votazzjoni imma jiena nittama illi hawnhekk illum se naraw votazzjoni storika u li fil-ġranet li ġejjin, fil-ġemat li ġejjin, intom ukoll se, se, se timpenjaw ruħkom determinazzjoni u tapprovaw numru ta' testi u ta' dokumenti illi se jiġi prezentati għall-approvazzjoni ta'kom. Naħseb illi l-koll nistaw najdu illi f'dawn l-axħar xur aħna għamilna passi kbar il-qoddim u li l-lezzjonijiet illi aħna tallimna mill-krizi finanzjarji ma kienu xalxejn. Grazie, ehm, la diskussjoni è chiusa. Grazie ħafna, diskussjoni issa mitmuma. Care colleghe. Kollegi. Lodwa tajba. Et nara li fostna hemm kollega għada ġdida ta' ftit ġranet il-tifla tal-kollega Ronzulli. Nishti eh, nawgura kemm li tifla kif ukoll l kollega stess minnaħa tiegħi u minnaħa tal-kollegi kollha. Din hija tarbija għadha kif twildet. Natik il-kelma fil-qosor. Grazzi, President. Jiena jgħataw simbolikament ma tifla tijaj Vittoria u jina naħseb għal nisa kolla li għal raġunijiet ta' xol ma jistawx e weldu tfal u ma jistawx jisibu eh, soluzzjoni biex ikun jistaw jaħdmu u jkollhom il-possibilità li eh, ikollhom it-tfal. Jiena għal daqstant nitlob impenn akbar minn naħa tal-istituzzjonijiet Ewropej u nibdew mill-Parlament biex eh, l-ebda mara ma tista bekk ikollha tażel jew il-ħajja professjonali jew il-ħajja ta' om. Grazzi u nerġgħu nawguralek u aħna l-appelli li għadek kif inti tkellimt u semmejt eh, naċċettaw u napoġġaw.